kif ħarġet mid-9 ta' Marzu mill-konferenza ta' ta' presidenti u għanna l-agenda u d-diemna u ġi fissat. Wara konsultazzjoni mal-gruppi politiċi nixtieq nissottometti lill-awla bidla għanna bidla fl-agenda. Id-diskussjoni fuq sudan u d dibattit ta' Sudan u każijiet ta' Hassan Abdurem u Abdul Monin Abdulin Abdu Mora issa minn flokom ħajkun hemm dibattitu fuq iż-Zimbabwe. Il-każ ta' Evan Mararija għaw xħat li oġġezzjona mela bdilna il-bidla hija approvata. Issa għandna il-gruppi NF talab dikjarazzjoni mi viċi presidenti tal komissjoni eh, dwar il-revelazzjoniet Wikileaks fuq il-hacking tools sa' CIA u tala biex dal jista jizdiet illum mara nofsnar biex niddiskutuh. Para konsegwenza il-seduta ħatiġi estiza sa' nofs il-lejl. ħanat il-kelma. Signori, Il-Wikileaks l-ewwel ħaġa waslet tal-pubblikazzjoni ta' files u kien hemm pubblikazzjonijiet ta' l-attivitajiet ta' CIA Amerikana u l-mod kif daw jistaw jużaw smartphones u televiżjonijiet jħekkjawhom kif kol karozzi. Dawn huma Trojan horses kif ngħidulhom li jista' jwasslu biex jiggwidaw anka karozzi it-teknoloġija telimina traċċi kollha tagħha stess tal-preżenza tagħha u m'hemm l-ebda raġuni għaliex ma nikkonkludux li l-aġenti tas-CIA qed jużaw dawn l-odot tagħhom għal għanijiet tagħhom fost affarijiet oħra jistgħu qed ipoġġu eh, marki ta' swaba Russi fuq ċerti attivitajiet għal din ir-raġuni li ċerti avvenimenti seħħu fi Franza xi sentejn ilu li għandna naqraw b'mod differenti. Daw il-hackers eh, jaġixxu joperaw mill-konsulat tal-Istati Uniti fi Frank, Frankfurt, eccetera u l-Gvern Federali eh, er, rifjuta li jagħmel dikjarazzjoni pubblika, imma dan għandna bżonnu għandna. Dan huwa dibattitu l m'għandux isir biss fil-Ġermanja naħseb din hija xi ħaġa li pajjiżi Ewropej kollhom affettwati. Allura aħna għandna nżommu dibattitu hawnhekk illum, grazzi. Għaw xej parlament parlamentari jixtieq jitkellem kontra, eżis kollegi. Le, ħadd ma jitlob il-talba l-kelma, mela allura naċċettaw it-talba mill-gruppi INF. E u nitolbu wkoll il-Viċi President biex titkellem fuq dan il-suġġett. Minnu favur ta' dil proposta tal-grupp tal e INF? Minnu kontrarju? s-sieni? il-proposta ma ġiċ accettata allura l-ordni eh, l-agenda fil-fatt miex miex mibdula. Nista nat il-kelma l ewwel kellim. Onorevole, għandek il-kelma. Grazzi ħafna. Din il-votazzjonijiet, din il-votazzjoni hija riżultat ta' konsiderazzjoni żbaljata tal-fatti u analiżi. Il-votazzjoni fuq id-direttiva tal-armi għandha titħassar mill-aġenda u għandna u di għandha tiġi sottomessa għal valutazzjoni tal-impatt. Onorevoli Mastork, qed nisma' minn qiegħed jibbuja sakemm qabel ma nibda nitkellem il-ħamis flaxija wara nofsinhar fil-fatt l-aġenda fija ċertu dubju minnaħa tal-EFD aħna importanti li fil-fatt ma nkun nkunu nafu ix qed nitkellmu. It-titlu għandu jkun korrett qed nitkellmu fuq NGOs li qed jipparteċipaw f'operazzjonijiet ta' salvataġġ fil-Mediterran. Dan huwa fenomenu importanti ħafna fit-traffikat fil-Mediterran. Idu nkunu żguri li jintom tinkorporaw it-titlu sħiħ kif dejjem ikun il-każ nista' nwieġeb u nirfu l-istokk id-deċiżjoni tal-istokk id-deċiżjoni ta' titlu joħroġ mill kif mill-laqa tal-gruppi kollha, allura tafu x'inhu it-titlu u s-suġġett. Mela, allura it-talba tiegħek mhix aċċettata. Issa għandna talba wkoll għal viċi President tal-Viċi President tal-Komissjoni fuq id-demolazzjonijiet ta' u l-tkissir ta' djar li huma tal-Palestinjani għandha tiżdied bħala tielet punt wara nofsinhar għas-sessjoni tal konsil ta' Tirtit tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti fil-2017. il diskussjoni tala b'rizoluzzjoni. Għanna il-kelma għall Vilsili Krios biex jippreżenta t-talba tal-gwe. Grazzi President tal-kelma. Il-politika li qed tiġi sforzata mill-Izraeljani fuq il-Palestinjani qed tissokta u aħna rajna iktar tkissir ta' djar f'kata l eh, F'kata l U ħafna abitanti fostom tfal qed jitkeċċew minn djarhom u naħseb l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel xi ħaġa l-Parlament, id-delegazzjoni parlamentari f'dal post marret f'dak ir-raħal propju u aħna tkellimna ma l-autoritajiet tal-Izrael u ma għalu li it-twaqiq ta' djar għandu jisir fi frar. Et jissuktaw jwet u pero dan it-twaqiq ta' djar ammont kbir ta' daw l-irħula għadhom skedati għad kissir u twaqiq ta' djar u ovvjament magħhom qed ikun hemm bini parallel Eh, ta' djar għall-Izraeljani f'dawn iż-żoni tal-Palestinjani aħna nħossu li dan din ħaġi għal-legali u hemm bżonn tieqaf. L-Unjoni Ewropea bżonn tibgħat messaġġ li dan huwa kontra li kontra dan it tkissir twaqqih illegali u l-bini illegali ta' djar għall-Izraeljani u għana nafsu għall-istat ta' zewċ għall-situazzjoni ta' zewċ stati li għannunika unika tweġiba għall-problema unek. Għaw xaħat illi jirid jitkellem kontra l-proposta tal-grupp tal guwe jekk joġbok għandek il-kelma. Su. President, aħna kontra din il-proposta għax f'din il-komunità fid-żona ċek għana l axmel il-bini emmek nfakkar li huma l-Izraeliti li għandhom il-kontroll f'din iż-żona ċe tat-territorju kollu il-Palestinjani qatt ma talbu il-permess biex jibnu u issa qegħdin jippruvaw jagħmlu minn kollox biex eh, jagħmlu dan. L-Iżraeliti qalu li em, ma jistaw, jistaw jirikorru għal kull possibilità legali imma aħna ma naqblux ma dak li qal il-kollega, demoluzzjoni ta' frar huwa semma aħna qegħdin f'Marzu. L-Iżraeliti qalu li kull mezz legali se jiġi aċċettat għal palestinjani. Grazzi ħafna. Allora pongo Mela, issa timpoġġi l-votazzjoni eh, it-talba minnaħa li rċevejna tal-gwe u e tal-NGL biex konna diskussjoni nhar it-tlieta wara dikjarazzjoni tal-Viċi President e, is-Sinjura e, il-Komissarju għoli dwar prioritajiet tal-Unjoni Ewropea għad-dritt tal-sessjoni fis-sessjoni tal-Kunsill ta' dritt tal-bnien tal-Nazzjonijiet Uniti fil-2017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 mhux mhix mibdula. Issa għandu l-etalab il-kelma membru parlamentari. Dank u għal, eh, dank u meneer de voorzitter. Ik wil het even... Grazzi, president. Nishtiq nitkellem malaj fuq il-Turkija. U l-kommenti li saru Missur Erdogan illi qed ikollu profilu li ħafna kontra l-Unjoni Ewropea. Aħna rajna avvenimenti riċenti u, u sejjaħ li l-Olandiżi eh, nazisti u fasċisti. Dan tollerabli u ma nistawx naċċetta U għanna ndaħluħ fuq l-agenda del-ġimma naf li għanna punt fuq dan f'April. Imma wara l-avvenimenti reċenti ma naħsibx li kun għaqli għalina li noqdu nirbew wara regoli dan mhux il-żmien propizju u li din il-mozzjoni ma daħliċ fi żmien l-iskadenza. Veru, naqbel, ma ma nistawx noqogħdu lura milli nitkellmu e, fuq dan u nieħbew wara r-regoli tal-proċedura. Dawn huma kwistjonijiet jaħarqu u aħna rridu nitkellmu fuq it-Turkija dil-ġimgħa. Le regole vanno rispettate. Ir-regoli jridu jiġu aċċettati l-Onorevoli Drozowski. Grazzi ċer. It-tmexxija ta' dan il-laqja raġonevol ħafna u nirrispettak imma infakra fl-artiklu 184 jekk hemm deputat li jagħmel irid jagħmel dikjarazzjoni għandu jitlob għal minuta diskors ta' minuta kif aħna l-koll namlu. Allura f'dan il-każ partikolari, jekk jogħġbok tista' tirreferih fuq l-artiklu 184 tal-ord tal-agenda ta', ta kif immexxu l-affarijiet un bat kun jista' jagħmel kumment bħal dan grazzi. La ringrazio per il consiglio. Si tal-parir. Detail. Issa l-rapport. Issa jgħaddi fuq skont l-agenda. Anzi, jekk jogħġbok, onorevoli membru. Grazzi, Sur President. Fuq l-agenda jek tippermettili, nista' sempliċement insemmi li l-rizoluzzjoni riżoluzzjoni alternativa ta' Sudanta fuq rapport tal-inizjattiva propja fuq il-fnik kien twil wis kontra l-170 dak wara l-iskadenza wara li għaddiet l-iskadenza test ġi eh, ġi maqut Frist für Änderungsanträge ein. Massar u fil-kas partikolari ta' problemi tekniċi ma ġewx accettati l-emendi kien jiddeċida l-President u jifittex l-approvazzjoni tal-Parlament qabel dawn l-emendi jisiru. Sur President dal-kuntest jien nixtieq indur fuq ekun saqsi jekk inti temminx li dil-mozzjoni alternativa x'aċċettabbli jew ux se nagħmlu l-affarijiet kif suppost ikunu skont ir-regoli ta' proċedura ta' din il-Kamra. Mela, il-proposta tal-grupp tal-Partit Popolari Ewropew kienet iktar twila minn dak permessibli. Allura, dik alternativa tkun iqsar minn dik oriġinali, imma il servizzi tagħna kif dejjem jiġri informaw il-PPE li t-test kien ġie imqassar u allura fuq problema teknika dwar it-tul u mhux kwistjoni ta' kontenut għan jiena nikkonsidra aċċettabbli dan id-dokument. Nirrepeti, dik kienet kwistjoni teknika u s-servizzi tekniċi diġà irranġawa. U issa s sur ek li huwa relatur fuq fuq id-dokument fuq il-Merkurju.